Bene, kollegi, il... Kollegi, eh, dibattitu speċa nirringrazzjaw lill kummissarju illi baqa maħna sal-axħar u e, seduta li mis e, għada e, il-ġimma 27 ta' ottubru mit-8 u nofs sa' 11 nofs u mit 11 nofs sa' 6 nofs. L-agenda ġi publikat u huwa disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta magħluqa maluqa nsellem il-kulħadd